il-Kunsil li jintrabbatu kol magħna. L-unika mod nisaw immexxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa immorru l-punt li jmiss fuq l-aġenda iġifiri se nitkellmu il rapport ta' is-sur Għales, għan nitkellmu fuq il-konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali futura dwar is-sajt fil-majstral tal-Atlantiku. Jina se nkun stret ħafna bil-ħin għad dispożizzjoni sinjuri. Nispera li jintom tifmu u għanna il-rapporter Sul Valeza. Grazzi ħafna. President, Sinjura, il-konvenzjoni li se nitkellem fuqha ġiet iffirmata f'Ottawa fl-1978 78 u daħlet fis seħħ fid-89. Bdiet l-organizzazzjoni NAFO l-ideja kienet li nipproteġu u il-sajta dan it-tip ta' ħut kien hemm il-emendi fl-2007 u l-2008. Dan id-dokument naraw li qed joħloq ħafna emendi ġodda l-konvenzjoni l-idea hija li tkun il-konvenzjoni tkun armonizzata livell reġjonali kif ukoll biex din taqbel ma' strumenti legali internazzjonali. issa qed naraw li hemm responsabilità ġdida bejn il-firmatarji, l-istati firmatarji u dawk ukoll ikunu l-istati tal li kollom il-reġistrazzjoni kien hemm streamlining tal-budget. Anki il-mekanizmu dwar il-problemi u l-elementi issa ġew maqbula. Mela skont il-konvenzjoni, Dan l-Unjoni Ewropea għandha interess li taqbel ma' din dawn l-emendi. Nixtieqna minna ċara li xorta waħda baqa' ċertu numru ta' problemi f'dan il-proċess ta' approvazzjoni l-ewwel net il-firmatari adottaw ċertu emendi fil-2007 eh, dawn kollox sar bl-Ingliż Umbat fl-2008 dokument kien bil-Franċiż. Umbat il-proposti tal-Kommissjoni dwar it-trasposizjoni li ġib data tal-2010 rajna li dokument ilu għaddej jiġi negozjat sentej naħseb li il-fat li naħdmu mad iktar ta' malaj, bżonn naraw li dan isib nkunu iktar effiċjenti. bżonn li l-Kunsil u l-Kommissjoni ma, ma jqodux idumu anki biex ikunu konformi ma trattat ta' Lisbona ġifiri li jisimplifikaw u jaċċeleraw il-proċess ta' ta' deċiżjonijiet. F'dan il-kas, qed naraw għal darbohla li fajt mhux qed imorru kif suppost u għalhekk iridu nsubu soluzzjonijiet. Nixtieq infakkarkom li f'Diċembru tas-sena l-oħra trattat ta' Lisbona daħal fis-seħħ fil-fatt. Il-Kumitat tal-Sajt issa għandu jkun rappresentat anki l-Parlament Ewropew matul dawn in-negozjar ta' konvenzjoniet pal daw fl-2007 u fl-2008 ma kienx hemm il-Parlament Ewropew. Raġunijiet kienu ovvji, imma aħna issa lesti li nidħlu għal dawn il-proċeduri l-ġodda u nħedu responsabiltajiet anki ġifiri mħabba li rridu nirrispettaw il-poteri l-ġodda ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Fagesteres. Grazie ħafna President. Permetti li nirringrazzja l-Konsillu Kommissjoni ħalli waslu dan ftehim fl-ewwel laqari. Speċjalment li servizz ġuridiċi ta' tlet istituzzjonijiet ħalli kollaboraw u għenu biex jisolvu l-problema li ħarġu mill-komitoloġija ġdida wara t-tattat l-Lisbona. Naħseb li rnexxinna naslu għal ftehim tajjeb għax jis jirrepreżenta avanz fuq is-sitwazzjoni kif inhi. Imma bħal kompromessi kollha, ovvjament kulħadd kellu ċedi xi ħaġa, u nkunu flessibbli biċċa xogħol li kienet verament komplessa għax li proposta l-Kommissjoni daħlet qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona li fl-istess ħin obbligana nadattaw għas-sitwazzjoni ġdida, speċjalment l-artikli 290 u design. Eh, dwar eh, l-atti ta' eżekuzzjoni. Eh, trasposizzjoni normativa tal-komunità minn organizzazzjoni li għandha xtaqsam ma' sajt, mala ħajkun hemm organizzazzjoni oħra, il-Parlament rrit jistabilixxi mekkanizmu li permetti li dan it-trasposizzjonijiet issir kemm jista' jkun malaj biex tinforma jevita dak li kien qed jiġri s'issa li jkun hemm dewmin burokratiku biex eh, li kien qed jippermetti nirreaġixxu f'sew il-relazzjoni ġdida ta' 48 tal-artiklu 48 dwar tibdiliet eh, li jistgħu jsiru l-qudiem fir-regolament ħajjippermettu l-Kommissjoni eh, jirrispettaw l-obbligu li hemm ta' kif ukoll jkunu jistgħu jirreaġixxu għal suġġerimenti ġodda. Huwa veru li l-Kommissjoni riedet li l-artikoli ġodda tal-proposta jkunu jistgħu riveduti bil-atti delegati u l-kompromess jaċċetta l-għan. Apparti dak l-għandu xaqsam l-abdiet il-trasbord u segwiment tal-infrazzjonijiet, ġivri affarijiet li għandu xaqsam mal-vigilanza, dawna jibqaw fil-proċess, fil-fenomenu ta' kodeċizjoni. Ma dan kollu komissar il-Parlament impenja ruħu li modifika dan il-proċedura jekk wieħed jekk jirriżulta li jekk ninkludaw l-aspetti fil-kodeċizjoni jista' forsi jeddet il-rispett tal impenni tal-Unjoni Ewropea bħala l-parti li qed eh, tassumi daw responsabiltijiet. Dan il-kompromess nħossu li ħajkun avanz importanti mhux biss dak li xaqsam din il-proposta konkretament imma biex nistabilixxu bażi għal taħdidiet fil-ġejjieni bej it-tlet istituzzjonijiet f'dak li xaqsam il-politika ta' sajl Grazzi. Grazzi πολύ. Grazie, Is-sur Damanakis. aħna nixtiequ naraw li għal din il-konvenzjoni tan-NAFO l-amenda tan-NAFO Convention nixtiequ ngħidu li qed naqblu, nirringrazzja Sur Valesa xol xogħol kollu li għamil tajjeb għal dan ir-rapport din l-amenda naraw li l-konvenzjoni tkun iktar taqbel ma' strumenti internazzjonali, konvenzjoni oħrajn li maniġjar tas sajt terġa' tagħmel streamlining tal-istruttura tan-nafa u tagħti definizzjonijiet kolla responsabiltajiet ta' kull eh, ta' kull minhom daħħal fil-kuntratt ikun hemm ukoll teħid ta' deċiżjonijiet aħjar anki għal budget ikun hemm formula aħjar u anki għal problemi meta jkun hemm tilwim bejn il-partijiet din l-emenda għandha tejn l-Unjoni Ewropea biex tkompli taqdi l-obligi internazzjonali f'dan il-qasam tas-sajt u anki l-għanijiet tat-trattat. Ir-ratifika tal-emenda hija fl-interess ta' mala hija fl-interess tal-Unjoni għalhekk jiena nixtieq nagħmel appell biex naslu għaliha. Issa ir rapport ġifiri l-kontroll u l-sfurzar li eh, għal-kooperazzjoni fil- Is-sajt il-Majstral tal-Atlantiku in eh, Sinjura nixtieq nirringrazzja għal dan ir-rapport li għamlet. Eh, Anke jiġifieri s-sajt tal-Grigal tal-Atlantiku. Nafu li l-isfurzar huwa l-iktar ħaġa importanti biex inkunu nista' nimmaneġġjaw aħjar ir-risorsi tagħhom f'dan ir-reġjun tal-Atlantiku anki minħabba la jew Pero irrid ngħid il-Kummissjoni mhix kuntenta u sodisfatta b'dan il-pakkett eh, il-ftehim li sar bejn il-Parlament u l-Kunsill meta kien hemm it triolgu mal-Kummissjoni. Jiena deluża l-fatt li hemm ċertu riżultati speċjalment tal-artiklu 48 dwar il-proċedura l-elementi tal-regolament. Il-Kummissjoni eh, tixtieq li jkun hemm iktar poteri delegati l-mod kif isiru l-emendi fil-ġejjieni, permettu li nispjega għaliex u għek ġobkom isimawni tajjeb għax inkella jkonna l-istess problemi fil-ġejjieni. Kif tafu l-Unjoni Ewropea trid timplementa din l-iskema għax għandna obbligi internazzjonali u anke l-konvenzjoni ta' nef. Skont din il-konvenzjoni l-emendi isiru vinkolanti 8 tiem u wara li ġu adottati. 80 ġurnata wara. U dawn il-poteri limitati jistaw iffixklu jkunu ta' intop u dan hija realtà u din hija kollu risposta li nista' nagħsil survalesa Imma anki jekk mhux responsabilità tiegħi nixtieq tkunu konxji ta' dan. Fil-fatt irridu Le, ma rridux naraw li ċerti problemi tan nejaf nerġaw niltaqaw magħhom u nagħmluhom mod iktar modern. Imma x-xar diħel in-nejaf se tadatta mezzi ġodda li jkunu jirrikjedu jkunu traspizzjoni fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mis-sena d-dieħla, ġifri għanna bżon iktar żmien, sinjuri, għalhekk il-Kummissjoni taħseb li dan ir-regolament għandu jkun eh, m'għandux jkun ta' preċedizzju għal pożizzjoni futura tal-Kummissjoni skont l-artikli 209 u 291 tat-trattat dwar kif jifunzjoni l-Unjoni Ewropea dwar il-maniġjar tal-sajt. Il-Kummissjoni tirriserva dritt ukoll li tagħmel l-emendi tagħha f'madwar ir il-regolament iżdid numru ta' miżuri li jridu jiġu adottati kemm batti delegati u anki ta' implementazzjoni. Dan se nagħmluh il proċeduri legali normali jekk naraw li qegħdin indumu indumu li bekk jiġifieri jkun iġibilna problemi biex inkunu konformi ma' l-obbligi li għandna internazzjonali għal darb'oħra nixtieq nirringrazzja Sur Valessa u Sinjura fraga għax-xogħol kollu li wet u fuq dan is-suġġett tant importanti. Grazzi ħafna. tora Grazzi ħafna. Naddu issa għal-kelima fissam il-gruppi politiċi nibdew bissur kadek għal żewġ minuti. Komissar Manaki. President, eh, signora, kollegi, nisa nitkellem fuq il-rapport ta' signora Fraga. Huwa rapport li illum u importantissimu qed narraw sabiex ikun hemm iktar kontroll fil-Atlantiku tal-Grigal u anki il-kompetenza ta' dan il-Parlament bħala kol-leġislatur għandik li għandu ma' mal politi komuni tas sajt e, fil-komitat tal-sajt għandu dan e, l-impen specialment biex nġildu kontra il-sajt illegali meta naraw li jkun hemm ukoll ċertu kompetitivali li ma tkunx kif suppost Nafu li għaw min juża u kol bċejċ ta' sajt li miex skont eh, norma il-regolament tal-INN tal-ewwel tajna ta' din is-sena naraw li hemm ħafna spejjeż u għalhekk min eh, irridu naraw ukoll li nirrispettaw ċertu regolamenti. Fil-Unjoni Ewropea naf li għandna regolamenti stretti u eh, sabiex aħna dejjem ninħarsu il-sajt u jkun hemm żvilupp sostenibbli. Imma meta jkun hemm terzi li ma jirrispettawx dawn ir-regolamenti min ibati il-sajjida tagħna. Għalhekk il-Presidenza tagħna nixtieq nirfila għal fatt li Ija għalet li jemżon namlu traspozizjoni u koll il-program ta' rispett ta' regoli ta' dawk il-bastimenti li mumiex firmatari tal-konvenzjoni. Il-lat delegati jina tlet tqarrijiet u kol dwar l-implementazzjoni tal att delegati li sibu fl-annes u emżon nżommu ġifir il-bilanċ istituzzjonali. Aħna rridu nibqaw ukoll liberi inkwantu għal delegazzjoni tal-poteri. Grazie ħafna. tlet minn għal Għate Kommissarin Damanaki. Sur, Signora Kommissarju Damanaki, Signori, Nħu gos li ħanħdu deċiżjoni fuq regolament li huwa passi ħor il-qoddim lejn sajt sostenibli. L-organizzazzjonijiet reġjonali tas sajt huma importanti ħafna għal maneġġar fuq livell globali. U negozjati huma ovvjament dejjem diffiċli u l-progress għal persuni bla paċenzja bħali jiġru bil-mod wis għal daqsant tridu dak kollu li nistgħu sabiex insaħħu l-organizzazzjonijiet reġjonali. Issa dwar ir-rapport innifisom naħseb illi il-mizuri ta' kontroll tal-portijiet il-ġodda u anka mizuri sabiex nwaqf u l-attività legali taħt injafk kienu jfissu li kena n-negozja b'mod intensiv. Kien hemm kwistjonijiet tekniċi ħafna, jidru minnu tekniċi mal-ewwel daqatajn U uh, għalġejjini hemm bżonn illi insibu kompromess. Naħseb li għamilnih dan fuq l-atti delegati. Uħut minna kienu kapaċi anka jipparteċipaw fil-dibattitu dwar miżuri fil-ġejni ta' nijafk uħut mumiex sodisfatti u jazbu li dan mhuwiex bizzejiet. Ma nix nistennew erba snin sakemm nimplementaw l-affarijiet. Il-Konsil u l-Kommissjoni għandhom juru, anzi il-Konsil u l-Parlament għandhom juru l-affarijiet jistgħu jimxu malajr. U uh, fuq kwestjoni topika ħafna, l-Iżlanda u l-macrofishing fil-Nijafk. Nijafk hija responsabbli għal l-ibħra fit-tramontana ma eh, speċi pal makerel jifisser li għanna bżon ftejim għal ilmijiet taħt ġurisdizzjoni speċifika u jaħasra li minkejja l-fat eh, li l-kooperazzjoni ħadmet tajjeb ħafna dan il-kas għanna disgwit. Rridu nizguraw illi l-organizzazzjonijiet reġjonali jkunu responsabli wkoll għal eh, sajt fuq speċi migratorji wkoll. Naħseb tkun ikon pass importanti li għandna nikkontemplaw, grazzi. il sinjura Reyners. Aziz kollegi, permezz tal-ftehim fuq kooperazzjoni multinazzjonali fil-ġejjini fil-qasam tas-sajt fil-grigal tal-Atlantiku, waqqafna organizzazzjoni importanti nafu l-għannu li nżommu u nużaw blaqwa mod possibli rizorsi tal-ħut tal ħut fil L-affarijiet ġew aġġustati wkoll organizzazzjoni reġjonali oħrajn. Konċetti moderni ta' maniġar ta' stocks ukoll ġew konsidrati u importanti li l-istruttura tal-organizzazzjoni tkun livellata kif suppost u l-impenji tal-partijiet imsieħba eh, jkunu iċċarati. Il-possibilitajiet ta' abda taħt tal-Unjoni Ewropea taħt ta' niftejm u ma ta' interess kbir għall-Unjoni. Il-Parlament fil-poteri l-ġodda tiegħu taħt it-Trattat ta' Lisbona għandu jaqbel ma dan pala shadow rapporter mill-grupp ta' l-Alde jina nappoġġa Il-rapport Valenza, grazzi. Ikirija Löwen jatrija lepta. L-Onorevoli Löwen, tlet minuti. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju, membri tal-Parlament. Xaqni ringrazzja l-rapporteri Signora Fraga, Sir Valenza, għal-rapport li diskutejna l-lum. Il-Komitat tal l tal-Atlantiku e hija importanti ħafna l-Ewropa l-sistemi tal-Atlantiku, għall-ekosistemi tal-Atlantiku. Reviżjoni indipendenti ta' Nijaf e kienet pożittiva. Xi ħaġa li mhux dejjem il-każ għal organizzazzjoni reġjonali. Anke jekk Nijaf e qiegħda tirreġistra riżultati aħjar minn ta' organizzazzjoni ta' oħrajn, il-fish stocks, ċertu fish stocks insabu f'pont kritiku mill-aspetti ekonomiċi u soċjali l-effrit mistawx jiġu evalwati u dan ifisser illi għandna nċertezzi kbar jekk il-miri tal-konvenzjonijiet ta' użu eh, ottimali u xmilħuq jew le titjib fil-monitoraġġ u sorveljanza u tisħiħ ta' lista sewda għal bastimenti u portijiet huma kisba importanti. Kenna u kol mekanizmu ta' rizoluzzjoni ta' disgwidi u Pero ħanna wisħin ta' biex namlu trasposizjoni. Daw la fridġa ġew adottat minija fl-2006 u s-dalu fis-seħ. L-Unjoni Ewropea trid tkun l-esta tirrispondi aħjar u terfa responsabiltajiet internazzjonali. Ġlida kontra is-sajt illegali hija ħaġa importanti ħafna f'ċertu każijiet 30% tal-qabda tal-ħut hija legali fuq skala globali, 11-26 miljun tunnellata ta' ħut li jfissru 23 biljun dollari Amerikani jinqabdu kull sena illegalment u dan huwa ekvivalenti għal 20% tal-qabda totali sajt illegali jħol oħsara kbira fl-ibħra kollha anka l-ibħra kostali tal-pajjiż li qed jiżviluppaw ukoll iħalli konsegwenzi ekonomiċi u soċjali korroħ idħol fis-seħħ tar regolament ta' kontroll u regolament ta' jew huma importanti għall-Unjoni Ewropea. Fil-loqsma kemmel ukoll la iou e irrespondiet għal billi bidlet ibħra u anka flex states din il-kapacità ta' adattament waslet għal bejn korpi għajaw jew fuq livelli nazzjonali u internazzjonali. Compliance mechanisms jistaw waslu sabiex ikun hemm tibdil fil-fishing grounds. U operaturi issa qed ikomplu jibdlu il-bandira tagħhom dak li nsejħu flag hopping. Din hija xi ħaġa li l-Unjoni għandha tindirizza l-Unjoni Ewropea trid tmur lilin Kooperazzjoni hija essenzjali imma għandna wkoll netu l-inizjattiva tal-Reġistru Globali ta' bastimenti inklużi bastimenti portwali li juru minn huma l l owners u l-Unjoni Ewropea trid terfa responsabilità sabiex tindirizza il-problemi globali. Girux eh, Grobarczyk jadgolebta. L-Honorable Grobarczyk. Szanowni Państwo, Na wstępie chciałbym... Grazie ħafna. Sabiex nibda xtaqt nifraħ li żewġ rapporters. Dan huwa rapport importanti ħafna illi jisħaq fuq il-kontroll. Fid-dawl tal-fatt li fil-mijiet tal-Unjoni Ewropea hemm żoni li huma ħilsa minn ispezzjonijiet jew li huma ignorati minn kull tip ta' kontroll, hemm bżonn inkopru l-ilmijiet kollha tagħna fl-Unjoni Ewropea mal-ewwel nett irridu nirrealizzaw li m'hemmx tipwiet kif niproċedu dak saqsam kwota żul qabda ta' kull stat membru. L-informazzjoni li għanna turi li l-Kommissjoni Ewropea mandiġ għalfin bizzejiet u l-opinjonijiet li ġej mill-Kommissjoni Ewropea jistaw ikunu kontradittori. U għal daqstant valla pena li niftakru fuq il-popolazzjoni tal-herring fil-ponent tal-Baltiku minn il erba konna tinħarsu lejn xi kawża dan, però ma sibniex soluzzjoni razzjonali. Ma nix ninjoraw il-produzzjoni eccessiva tal zejt tal-ħut u anka eh, ikel mill-ħut u għanna nħarsu wkoll lejn l-Aġenzija ta' Vigo rapporti li joħorġu bihom huma ma' żejjed li kien il-każ anka għal Baltiku tal-Vant. Kwistjoni kontroversjali oħra hija l-Industrial Catch Vessels. Imma kwistjoni iktar importanti hija Nord Stream, il-bini tan Nord Stream fejn is sajjida għandhom jidġildu għadrittijiet tagħhom ħabba nuqqas ta' tħul. Għandna nirriflettu dal-konsiderazzjonijiet kollha fil-politika tagħna tas-sajt u kull rapport illi nipproduċu għandu implementa dil-politika. Grazzi. Is-Sinjura Dodds għal żewġ minuti. Um, thank you, Mr. President, uh, Commissioner Damanaki. Grazie, President, Signora Damanaki. Kellek uh, serata ibsa mux Uh, Staqt nifraħ li rapporter sal dawn ir-rapporti u staqt nirrepeti wkoll il-kummenti ta' ħafna kollegi llum dwar it-tħassib fuq il-posponiment ta' daw il-kustjonijiet. Nixtieq nħod l-opportunità sabiex f'din il-kamra nifoka fuq ftemiet dwar is-sajt f'mod ġenerali u nisħaq fuq kooperazzjoni minn dawk il-paritiet kollha l dawn il-ftemiet. Dan fil-fat semmitu l-komissarju meta indikat illi f'temiet jinkludu responsabilta minn daw kollha involuti. Immaġina illi għadek kemm għamilt investiment multimiljonarju f'fabrika moderna illi produċi prodotti moderni minn risorsi sostenibli għal u dan kollu skont standards internazzjonali għolja. Mbagħad il-ġar tiegħek eh, kisser dan il-ftehim u b'mod unilaterali jgħid li qed jestemdu riżors jestemdu il-mod kif jaħdmu ma dan u li ġara bil-mekkerel mod partikolari familja ta' sajjida fl-Irlanda ta' fuq. Qed nagħmel referenza għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, Norveġa, l izlanda u l-Gżejjer Faro Komissarju naġa smajtek u napprezza l-fatt li ħat pożizzjoni ċara dwar din il-kwistjoni partikolari. Naħna nirrikonoxxu l-isforzi tiegħek sem dawn is sajjeda imma rridu li l-Parlament u l kunsill ikunu biswitek hekk kif tkompli tipprova tinnegozja riżoluzzjoni fuq xi ħaġa li hija dejjem aktar diffiċli. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kelly. Mr. President. Grazzi, Sir President. Hemm tliet kelliema mill-Irlanda llum, is-Sinjura Dodds, jiena u anka l onorevoli Houghton u dawn u qed nirrapprezentaw l-fat il-komunitajiet tas sajda fl-Irlanda. Is-sajt kienet ħaġa importanti ħafna ħafna snin għal pajjiżna. Għanna komunitajiet li jiexu mal-kosta li dependu mis-sajt, ma kifat qabel għat ma rajda sekk eh, dizillużjoni fost is-sejda daqs palissa mħabba kwotas, minħabba sajt illegali, nuqqas ta' traċabilita u regolamentazzjoni zejda peni drakonjali u kol importazzjoni doppjuża taħut minn oriġni dubjużi. Fortunatament, rapporter strattaw daw il-kustjonijiet u partikolarment nilqa il-Konvenzjoni tal-Maestral tal-Atlantiku proibizjoni fuq ħoti frizzat fil-portijiet Ewropej mingħajr ratifikazzjoni mill-Flex State Din kwestjoni importanti ħafna u nittama li tiġi implementata bl-istess rigorozità kif ukoll implementaw regolamenti tagħna fil-komunitajiet tagħna stess. Naħseb ukoll il-punt li tressaq minn rapporters huwa importanti ħafna l-Parlament Ewropew li jżomm il-prerogattiva li jistudja emendi fuq il-konvenzjoni fil-ġejjien imma importanti wkoll il-Kommissjoni u l-Parlament jaħdmu it fit sabiex niksbu l-aqwa benefiċċji possibbli għal komunitajiet kostali li huma faħar mill-aħħar il-komunitajiet tas-sajjida. Finalment xtaqt ngħid li m'għandniex inħallu l-opportunità taħrab minn ma nħarsu lejn kull mod possibli sabiex nizviluppaw l-akwakultura. ħafna ħut importanti l-Unjoni Ewropea li nistgħu nipproduċu aħna stess. U f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika bżonn niżviluppaw propju l-akwakultura. Grazzi. Hija e Andres Barea jitrigata. Grazzi ħafna l-Onorevoli Andres Barea żewġ minuti. Grazie, Presidente. Eh, grazie, Signor. Grazie Hafna, Sur Presidente. U grazzi Sinjura Damanaki. Nifraħ li żewġ rapporters, is-Sur Vaweza u s-Sinjura Fraga. Dan ir-rapport mis-Sinjura Carmen Fraga joħroġ mill-proposta ta' kontroll, proposta minnija fl-2006, għal-kem il-tajim imur l għura 82 u għadwar kontroll u forzar ta' bastimenti fil-żona koperta mill-konvenzjoni. rapport Fraga jitkellem dwar il-qafas biex nimplementaw miżuri fil livell Ewropew. L-emendi prinċipali ma nipromovu il-konformità minnaħa ta' bastimenti illi mumiex kontratwali, mbagħad għandna wkoll il-proibizzjoni ta' ħut frizzat diment li ma nurux li huwa legal, legali u anka ġlida kontra s-sajt illegali. Hemm xi ħaġa li xtaqt nisħaq fuq għal semmi diġà kemm fil-rapport Fraga adottat fil-2006 kemm il-ftehim lura 82 kif ukoll ir-rapport Vaweza kif għattu l-konvenzjoni tmur lura 78 oriġinarjament, ġverit nitkellmu fuq iktar minn 28 sena. Jina ma naqbilx mal-metodu zat mill-Kommissjoni meta tiġi biex tagħmel trasposizzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajt. Mhux biss huwa essenzjali jkun hemm segwitu għal IOUs imma bżonn niġġieldu il-vakum illegali li jista' jitfaċċa minħabba nuqqas ta' trasposizzjoni. Mhuwiex biżejjed li jkun hemm trasposizzjoni ta' regolamenti oħrajn, għaliex dan innaqqar mill-kredibilità. Hemm bżonn ikollna kodeċiżjoni u bilanċ istituzzjonali, bżonn illi jkollna infurzar effettiv. U aħna sħaqna fil-parlament fuq numru ta' okkażjonijiet kemm huma importanti kemm huma importanti l-organizzazzjonijiet reġjonali f'dan il-ftehim liġi komunitarja għandha tiġi obduta u dawn l-organizzazzjonijiet li qed jieħdu dawn id-deċiżjonijiet e, jaħarbu liġi komunitarja dan jimmina l-parlament u koll huwa kontraproduttiv. Il-Kommissjoni qalet li ħajkun hemm ftehim ġodda u nistaqsi l-Kommissjoni sabiex timxi mela jkemm jista' jkun u toħroġ b'dawn l-emendi mela jkemm jista' jkun għaliex nistgħu nsibu li vakum illegali konet qed jaħbi sajt illegali. L-Onorevoli Gallagher għal minuta u nofs. Signor Damanaki, xtaq nifraħ l-żewġ rapporters għal rapporti tagħhom. U xtaqt me referenza rapport fraga li mhuwiex kontroversjali li xkulħadd qabel mal-kompromiss. Ir-rapport li jiżgura li konservazzjoni fuq medda twila ta' żmien ta' rizorsi fil-majstral tal-Atlantiku li niprovdu benefiċċji eh, riżultati pożittivi ambjentali u sostenibilità ħaġa li tamni faħara. Fuq kwistjoni tal-makerel kif eh, uħut mill-istoks ta' din il-ħuta fil-Majstral tal-Atlantiku. Rajna illi dan il-konflitt hemm bżonn jiġi solvut, din il-ħuta qed tkun hemm sajtżejjed għalija u dan qed jaffettwa l-ġejjieni. Hemm bżonn illi s-sajt isir b'mod sostenibbli u kulħadd għandu ikun parti minn dal-ftejim. Kem diskussjoni f'Londra li moslu l-ebda konklużjoni, ma diskussjoni ta' jkun proġema diħla u nishtiq illi niksbu suċċess wara dawn il-diskussjonijiet. Nittama li ikunem prevalenza tal-sens komun u napprezza il-pozizjoni ċara illi deċidit li tieħu l-Ewropa. Inti kommissarju għandek tiżgura illi dan l-istokk jibqa' b'saħħtu fil-ġejjini u finalment ma nistawx nirrepetu l-istess balji tal-passat brabta mal-blue whiting. Ma nistawx niddeċimaw dawn l istokks ta' dawn il-ħut, grazzi. L-onorevoli Houghton. Grazie ħafna, Sur President. Jena xaqna poġġa dawn il-rapporti li għetni diskutu l-lum, mux taqnew din l-opportunità sabiex namel kommenti ta' natura aktar ġenerali dwar f'temit nazjonali u internazjonali fil-qasam tas sajt Jekk ftejm eh, id-bejn pajizi li għandhom eh, sajt qawwi, għakunu eh, suċċess imżon il-kulħadd jobdi il-konvenzjonijiet. Għandu jkunem u ukoll fiduċa fil-pariri xjentifiċi li jintużaw bħala bażi għal konservazzjoni u pjanijiet ta' management. U minnaħa ta' pajjiżi l-Iskozja, il-CFP, il-fejm internazzjonali tal-Unjoni Ewropea, ma kisibx suċċess kbir. Il-recovery plan ikkawża discards ta' ħut b'saħħtu u wassal għal restrizzjonijiet fil-kwotas. U id fil Mackerin il smajna dwaru minn kelima oħrajn il-ħuta numru wieħed għall-Iskozja twassal għal implikazzjonijiet fin negozjat internazzjonali. Jekk hemm xi tama illi konna ftehim ta' suċċess bejn il-pajjiżi differenti ma jistax ikonna sitwazzjoni fejn l-istoks jiġu imnaqra Dil-ferna li nistatu kollox jiena nistaqsi il-komissarju tkompli il-xol sibi taħħa sabiex issib soluzzjoni għal dan id-disgwit naf li hija konxja mill-kemm hija l-qalbna dil-kwistjoni fl-Iskozja, anka fid-dawl tal-żjara reċenti tagħha fl-Iskozja, imma l-Kummissarju titiżomm f'moħħa li għandna jkollna pariri xjentifiċi b'saħħithom f'dak kollu li nagħmlu li jkollna regoli li jistgħu jitħadmu u dan jirrappreżenta xaġa ġdida fis cfp u li jkollna inċentiv, inċentiv għal dawk li huma suġġetti għal dawk pjanijiet, ġifieri komunitajiet ta' sajjida illi propju jobdu l-konvenzjonijiet. Grazzi ħafna. Jekk nġabkom zommu mal-ħinijiet allokat, jgħid il-President, l-Onorevoli sarbu għal-minuta. Impact devastator asupra ekosistemelor marine. Il-sajt u importanti għal-komunitajiet kostali u sajt zejjed iħalli nizastru kbir fl-ekosistema marittima stant naqbel mal-ftejim li sibna u pass importanti lejn implementazzjoni tal-proposti tal-Kommissjoni dwar il-nefk iktar miżuri ta' kontroll u leġizlazzjoni huma essenzjali jekk irridu naraw illi il-regolamenti tagħna jiġu abduti u sabiex nimmaniġġaw riżorsi b'mod effettiv. Minkejja l-progress Il-kamp ta' applikazzjoni tal regolament ma dana kollu ma jippermettinniex il nifokaw globalment fuq kull kwistjonijiet problematiċi fis-sajt li għaw taħt l Pereżempju, Per eżempju, l-luf ta' vettu ta' bastimenti itajru bandira ta' pajjiżi li mandom lebda rida illi japplikaw liġiet internazzjonali mhux biss ftejjimiet dwar is-sajt ibatu imma m'kundizzjonijiet korra ħafna li applikaw ukoll.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 skont l-sfidi li għanna sta. Daw l-elementi għandu xaqsmu ma l-użu, l-aħjar użu tal-risorsi, ġestjoni tajba tal-risorsi tal-ħut, approċ sistematiku għas-sajt u t tilet għanna naġixxu kontra il-sajt illegali. Da kollu jgħin biex ikun hemm sajt sostenibbli ma hemm bżonn li wieħed jagħmel monitoraġġ tal-proċess ta' sajt kontinwament. <clears throat> Kif ukoll jara x'inhuma l-livelli tal-kwantitajiet ta' ħut u wieħed jieħud deċiżjonijiet skont dak li jsir. Grazzi. Ena lebto. Onorevoli Hall, minuta. Grazzi ħafna, President, meta kien hemm in-negozjati il-kap ta' delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kien pen biex il-sajjida ta' San Pier e Miklo itijom il-kwota tal- ma eh, dan ma għannom tal-sajjida ta' San Pierre Miklo nerġa' fakkar f'dan l-impenn sabiex dan il-ftejjim mill-li jider jista jiġi adottat b'mod iktar sempliċi. Sinjura il-Kummissarju, tista' tgħidilna għaliex dan għadu ma sarx, forsi tgħidilna tarrafna ftit, grazzi. Dona Ferreira, grazzi ħafna, President, Komissarju, kooperazzjoni multilaterali fis-sajt fil-bibħra e, internazzjonali hija kondizzjoni essenzjali biex ikun hemm sajt sostenibbli kif ikun hemm konservazzjoni ta' dawn e, l-istoks ta' ħut konservazzjoni fl-użu tar risorsi għandna napplikaw miżuri għal dan u l-korpi uffiċjali e, għandhom ikunu involuti f'dawn il-miżuri. Għalhekk aħna naqblu mal-ġlida kontra dawk li zbalji li daħlu, specialment eh, dawk il-sajt li l-Unjoni Ewropea, da jirrikjedi l-Istati membri għamlu iżjed. CFP nkella kooperazzjoni multilaterali fit trasposizzjoni ta' ċerte miżuri. Dan il-fatt m'għandux jiġi ignorat mill-Kommissjoni kontroll aħjar, miżuri ta' kontroll aħjar għandhom bżonn iżjed finanzi, għalhekk huwa importanti li aħna nħarsu fejn minn fejn ħanġibu daw il-fondi biex ikonna eh, miżuri ta' kontroll u nfurzal adekwati biex nappoġġaw il leġizlazzjoni li aħna eh, nadottaw għas-CFP u jkollna l-aħjar livell ta' kofinanzazzjoni f'dan l aspett li bħalissa hija 50%. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Ovenham minuta. Grazie ħafna, President. Kien hemm tibdiliet mill-ewwel ta' jannar tal-1997 u aħna għandna bżonn nirriflettu dwar l-użu, l-aħjar użu tar-risorsi tas-sajt. Aħ li għandna bżonn huwa eh, bażi sostenibbli u ekoloġika għal ġeji għal ġenerazzjonijiet eh, li għatrid jiġu. Issa, x'nistgħu ngħidu dwar eh, is-sajf fi skala żgħira, niżguraw li dawn l-istrutturi familjari jiġu salvagwardjati u dawn ngħinuhom kontra il-sajt illegali u eh, l-intrapriżi ta' sajt kbar l-kaptu kbir. Aħna ninfokaw fuq il-sajt ta' skala zaħira. Huma qegħdin f'periklu għanna bżonn niżguraw li kunem hemm fil-ġenerazzjoni u nħarsuhom u nagħmlu da fiftejn, grazzi. Grazzi ħafna. U l axħar biex nalqu da dibattitu mmorru l lura għal komissar Dominaki, grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter Zaldar-Bohra, t-nejn għax-xogħol siwi tagħhom u nirringrazzja wkoll l onorvali membri tal-Parlament għal kummenti li huma għamlu jiena nifhem li dawn huma rapporti, rapporti verament importanti għax wara daw l-emendi is-sitwazzjoni tittejjeb ħafna ħajkonna titjib fis-sitwazzjoni f'dak li nixaqsam il-kontroll. U l-pożizzjoni tagħna lejn il-sajt illegali. Jiena naqbel ma' kulħadd li dan din problema ta' intrapriża ta' sajt żar jħagġer nħarsu leja għax eh, huwa ta' periklu għal eh, l sostribilità ta' risorsi huwa wkoll periklu għal komunitajiet żgħar fil-xtajtiet għax jekk aħna neqirdu il-ħaznit taħut neqirdu il-bjejġejni ta' dal-komunitajiet. Il-rapporti u l-emendi ħajjnuna ħafna. Jiena u kol nisħaq li nifhem li għandna bżonn nizziet risorsi, għandna bżonn iżjed finanzjar biex ikonna implementazzjoni sew ta' dawn ir-regoli. Ħanamlu dak li nistaw, ovvjament mhux ħaġa faċli. Meta wieħed iħu nota tal-kriżi li qegħdin fiha, ma madana kollu nippruvaw nagħmlu dak li nistaw. L-aħħar kumment xtaqt nagħmel jien ninsisti fuq din il-proċess ta' kodeċiżjoni bejn il-Parlament, Kunsill u l-Kommissjoni. il parlament kunsill u l kommissjoni il kommissjoni fil jekk niġu għal każ li jkollna bżonn nemendaw l-oġizjoni u trasponuhom għal leġislazzjoni tagħna. Jiena naqbel magħkom li daw l-RFMOs, daw l-organizzazzjoni tas-sajt reġjonali huma importanti ħafna għal politika tagħna u aħna għandna bżonn intejbu l-kapaċità tagħhom tagħhom biex niġġieldu kontra is-sajt illegali. Jinnaqbel ukoll li jekk nistgħu niżguraw li kun hemm implementazzjoni tal-prinċipji tagħna fid-dinja kollha, allura s-sostenibilità tal-sajt tkun ħaġa iżjed solida. Aħna ħadna gostu ukoll li dawn il-proposti dwar kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni u l-proposta biex insibu maniera eh, ta' l-instabilixu reġistru internazjonali tal- tal-bċejx eh, tal-bahar tal-bastimenti tas-sajt imma ah, rridu namlu ħafna xogħol qabel ma naslu għalem jekk inkom tħossu li għanna bżon nżidu til kooperazzjoni għanna bżon li eh, nimplementaw malajr dawn id-deċizjonijiet meħodin fil dawn l-organizzazzjoni. Għal din ir-raġuni l-Kommissjoni qed titlob li jkun hemm iżjed poteri delegati fuq din il-kwistjoni. Evidentement naqblu u nirrispettaw il-proċess ta' kodeċiżjoni nifmu li aħna f'ambjent ġdid issa u verament nifmu li l-Kunsill u l-Parlament intkom u l-Kunsill tifmu, taqblu u tiddeċidu dwar x'poteri tistgħu tagħtuna madanakollu nisħaq nisħaq li mux xaħġa biss li hija problema tal-Kummissjoni din hija eh, reputazzjoni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea li hija involuti jekk aħna ndewmu transpożizzjoni ta' deċiżjonijiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet reġjonali għal eh, leġislazzjoni tagħna. Għalhekk aħna qed ninsistu li għandna bżonn li għandna bżonn ekwilibru aħjar. Eh, naf, naqbel magħkom li għandna bżonn ekwilibru bejn l-tres istituzzjoni, ma dan kollu għandna bżonn ekwilibru aħjar u jiena naqbel mal eh, naqet isposta diskuti mal-Parlament dwar ktaw kif dawn il-miżuri jistgħu jiġu trasposti għal leġislazzjoni Unjoni Ewropea forma iżjed effikaċi. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna. Kommissarju, eh, l-Onorevoli Valessa żewġ minuti. Grazzi ħafna jien nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal dan id-dibattitu li kellna l-lejla. Jien naħseb li naqblu l-emendi li eh, ġew mdaħla huma ta' bżonn nixtieq nirrazzja signora Frata ħalli jippresidiet il-kumitat imma eh, nixtieq Nizziet nirringrazzja li l kommissarju għax verament kien eh, pjaċir kbira li nikollaboraw, nirringrazzjak tal-klim tijak nifhem li hemm dinamika li qed titbiddel kontinwament f'dak li għandu x'jaqsam l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u f'dan il-każ l-emendi għal konvenzjoni jien aħna kull ma nistgħu nagħmlu huwa naqblu ma' dawn it-tibdiliet u nappoġġawhom Naħseb li minn hawn l il-kooperazzjoni u n negozjali tagħna ħajku jimxu sew eh, malajr jkunu effikaċi u jkunu trasparenti. Ħafna komissarju għad dikjarazzjoni tiegħek u nispera li ikonna iżjed kooperazzjoni b'suċċess fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Issa naddu għasunju għaffraga Steves. Grazzi ħafna. Jien naħseb li l-eżempju li ta' tal-aħħar regolament eh, neaf huwa eżempju tajjeb għax dak li ġara huwa dak li e, l Din il-proposta waslet tard. Il-proċedura tbidlet. E, u l-proposta in ġenerali ġiet e, mibdula skont il-koġizzjoni li aħna bna l-kompromess nevitaw. Nissa l-artiklu 48 tal-regolament li huwa dak li jippermetti l-modifikazzjoni tal-regolament fil-ġejjini biex wieħed ikun jista' jagħmel transpożizzjoni għal-liġi komunitarju ir-rekomendazzjoni tan-NEAF dawn fil-maġġoranza tal-artikli aħna e, e, tajna eh, poteri lill-Kommissjoni. U f'xert aspetti biss, u dak huwa l-kompromess li għafajna liħ mal-Konsell li fejn zammina u l-kodeċizjoni. Ġifiri, hemm avanz importanti biex dina jaħdem sew fil-ġejjini. Ma nana kollu kommissarju jiena impenjajt ruħi pubblikament li jekk dan ma jaħdimx fil-ġejjini, u b'xi motiv ieħor ma jippermettix li nirrispettu l-obbligi tagħna, il-Parlament ikun dispost li jirrevedih. Jien naħseb li għamilna sforz importanti u naħseb bħala punt ta' huwa avanz importanti u naħseb eh, li l-Kommissjoni tkun taf tuża daw il-poteri l-ġodda li ġew motija lila mill-Karta Konsil u mill-Parlament. Grazzi ħafna President u Kommissarju u jiena mandi l-edda dubju li dan ħaj mur ħafna ħjar ħajmxie ħafna ħjar minn dak li ġara fil modi L-lodda entkom għandkom fidejkom biex dan isir. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Grazie ħafna. Il-kollegi u kommissarju. Eh, malek temmejna, għan ibdattutu u għada fil-nofsi jekunem il-votazzjoni. Issa għanna il-dikjerazzjoni ta' minuta skont l-agenda tagħna. Imma u għal minuta, minuta biss.